Okay, friends, uh, prepare for the vote and see to that you have your vote. Signori, il-voting cards jek jġobkom, daħlu għan fil-magna sa' uddimkom, ħalli tkunu lesti. Daqt ħanibdew bil-votazzjoni.

Okay, friends, are we ready for the voting? Mela ħbieb plasti. Illi nifutaw fuq il-posting of workers li jkunu qegħdin servizzi. Nibda bil-najt il-kompromess E ħatkun votazzjoni nominali. Dejjem jekk ikun hemm tnax 11 il-membru favur. Favur kompromess B għaddiet issa. Amenda 257 ta' għana dwar 58 illi nistaw nivvotaw flimkien ma' 25 favur kontra astensjonijiet ma' jen verifikaw l-emenda 258 flimkien ma' imko 25 il-Pepe EM2 zejda wieħed zejjed tajjeb issa nivvotaw nistgħu nagħlqu l-votazzjoni. Nal votazzjoni Grazzi ma għaddiċ berba u 30 vot kontra rizultatu għacċar naddu issa l-emenda 259 li ġir tirat. Emenda 260 taqa. Anzi, le, nivvotaw fuq emenda 260. Votazzjoni miftuħa favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Nadu għal emenda 262 li taqa. Mela, għadni ma nixkom da b'din il-lista, mela, emenda 252, b'din dak favur kontra maddiċ. Emenda 261 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Dawk favur kontra astensjonijiet can we take compromise F1? Nisa neħuddu kompromess F għad l-arboħra, favur, kontra, għad astensjonijiet, għaddit. L-emenda 200 u 75 flimkien ma l-emenda 343 favur, kontra, għad astensjonijiet, maddiċ. Juri uh, eh, 29 eh, eh, favur kontra assenzjonijiet ħana law sinjuri. Juri 29 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni malluqa. Pepe għanna wisqaw. Wieħed eh, zejjed tajjeb, votazzjoni malluqa. Maddiċ bitlet voti l-emenda 276, 77, 80 u 278 u xizzoċ eh, paġni sa paġna 12. Da kolija A. Anki eh, sal-emenda 311 fuq paġna 12 u kol. Votazzjoni miftuħa favur kontra astenzjoniet maddiċ. Paġna 17, eh, l-emenda 349, favur, kontra, astenzjoniet maddiċ. 351 favur, kontra, astenzjoniet maddiċ. Kompromess akka favur kontra astenzjoniet għaddit. Kompromess ċe favur kontra astenzjoniet għaddit. Go to page. Naddu issa għal paġna 38 kompromess de paġna 38 dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paġna 49 kompromess a favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa paġna 51 kompromess E. Votazzjoni nominali ġiet mitluba li konna votazzjoni nominali minnu favur li konna votazzjoni nominali. E. Kompromess E, votazzjoni miftuħa. The vote is now closed. Votazzjoni maluqa fuq E u proċedu issa għal paċa 52 emenda 490. Da favur kontra astanzjoniet maddeċ. Kompromess G, paġna 54. Favur kontra astanzjoniet għaddiet. Paġna 55, emenda 500. Da favur. Da kontra sanzjoniet ma' d 10. Juri 13 favur kontra ma d maddeċ. Paġna 57 kompromess Y favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paġna 58 kompromess I dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Oh, page 620 59. 520, sorry. Okay. Page 59. Paġna 59, amenda 520, dak favur. Kontra, assenzjonijiet ma d-dieċ. Paġna 60, amenda orali, kommenti fuq dan. Oġġazzjonijiet. Mela ma nivvotawx fuq l-emenda orali, niproċedu għal kompromess je, yeah, paġna 60, favur. Da kontra. Astenzjonijiet Addiet. Verifika. Yeah. Votazzjoni miftuħa. And the vote is now Votazzjoni maluqa. Għaddit bi 30 vot favur, naddu issa. Għal paġna 61, emenda 36 eh, favur, kontra, assenzjonijiet, maddiċ. 37 dak favur kontra astenzjonijiet maddieċ. Emenda 38 dak favur kontra astenzjonijiet maddieċ. Emenda 39 favur kontra astenzjonijiet maddieċ. Emenda 34 dak favur kontra astenzjonijiet maddieċ. Emenda 40 favur kontra astenzjonijiet maddeċ. Emenda 41 favur kontra astenzjonijiet maddeċ. Emenda 42 dok favur kontra astenzjonijiet maddeċ. Emenda L, kompromess L favur kontra astenzjonijiet addeċ. Naddu għal kompromess M, paġna 64, dak favur. Kontra assenzjonijiet għaddiet. Paġna 65 kompromess M, dok favur. Kontra assenzjonijiet għaddiet. Paġna 66, juri 3 favur. Kontra assenzjonijiet għaddiet. Emenda 68 taqa. Kompromess o dawk favur. Kontra. Astanzjonijiet għaddiet. Paġna 68 da għanda 64 favur kontra astanzjonijiet għaddiet. Emenda 85 da favur kontra astanzjonijiet maddietx. Kompromess P favur kontra astenzjoniet għaddiet. Paġna 70 kompromess E favur kontra astenzjoniet għaddiet. Naddu għal paġna 72 emenda imko 10 dok favur kontra assenzjonijiet maddiċ emenda 102 flimkien ma' emenda 103 għanzi 103 ċutirata għalek 102 favur kontra assenzjonijiet maddiċ emenda kompromessa se favur kontra assenzjonijiet għaddiċ paġna 76 eh, paġna seba paċ seba kompromess favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Kompromess x, paġna 78 favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Paġa 79 kompromess k favur. Kompromess k paġa 79. Mija 43 eh, ġir jaqa kompromess k favur kontra ascensioniet għaddiet. Paġna 83 kompromess u favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paġna 85 ve dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Tridu li Votazzjoni miftuħa. U l-votazzjoni maluqa. Għaddit bi 38 vot favur. Niproċedu għal paġna 88 imko 20 emenda 200 fl-imkien favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Paġna li jmiss 89 emenda tlieta dawk favur kontra assenzjonijiet maddiċ. Kompromess u dawk favur kontra assenzjonijiet għaddit. U naddu għal paġa 93 kompromess zeta dawk favur kontra assenzjonijiet għaddit. Emenda 224 dak favur. Le, anzi, dak jaqa. Emenda 225 dak favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddieċ. Nitċekjaw, emenda 225, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Maddeċ. Maddeċ b'vot. Kompromess A dak favur. Kontra. Astenzjoniet għaddiet. Kompromess AB dak favur. Kontra. Astenzjoniet għaddiet. Pagġa 97. Amenda 244 dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Verifika. Votazzjoni miftuħa, il-votazzjoni magħluqa. Għaddiet 35 vot. Emenda 246 dak favur kontra astenzjonijiet Nerġa, 246 eh, eh, dak favur. Kontra. assenzjoniet maddiċ. Emenda 247 dak favur. Kontra. assenzjoniet għaddit. Emenda kompromess għacċe dak favur. Kontra. assenzjoniet għaddit. Emenda 253 ġiet irtirata naddu issa għal votazzjoni finali fuq l-abbozz tar-rapport ta' kif ġie emendat u għanna votazzjoni nominali. U il-votazzjoni issa maluqa. Kulħadd tivvota fuq l-aħħar vot. uħ. Għaddiet bi 32 vot favur. 8 kontra u 13 l-astazzjoni. Issa jdu nivvotaw fuq il-mandat biex nidħlu fin negozjati u jrid ikun hemm mill-inqas 28 vot favur sabiex ikollna mandat, il-votazzjoni miftuħa fuq il-mandat. And the vote is now closed. Votazzjoni maluqa. Mandat b'saħħtu berba u werba vot favur u biss tmien voti kontra. We have a... Shall we start with the minority? Madame la Présidente, we, sorry, uh, Madam Chatier, uh, you will get... Signora Chatier, dal-waqt se natik il-kelma, iżda... Għanna Signora Labajova li tixti uh, toħroġ dikjarazzjoni ta' minoranza. Eh, Sur Marta, intixtaqt eh, toħroġ dikjarazzjoni tal-minoranza? għal-minuta. Iva, Iva, Signora President. Aħna se se noħorġu l-sibit tagħna fil-rapport miktub iżda xtaqt ngħid li l-grupp tal europa tal-Libertajiet u l- eh, tal-Libertajiet ixti eh, eh, tesprimi il-distak tagħha mill-firgwata dan ir-rapport, narfu xi sforzi biex il-leġislazzjoni tkun iżiet stretta iżda ma naħsbux li din il ta' tagħmel biżejjed u bekk ma nistgħux napprovawha. Madam Labadjova, you had not... Signora Labadjova, ma xtaqx titkellem u xek. Grazzi, ma jiena ħsibt li kelli nikteb, mux nam dikjarazzjoni, iżda jiena votajt għalija u naħseb li eh, ser nitolbu għal dikjarazzjoni bil miktub il-balanċ bejn il-libertà ta' servizzi u affarijiet oħrajn man tlaħaqx dan il-bilanċ u bekk il-se noħroġ eh, dikjarazzjoni bil-miktub. Mela, korrelatur? Signora Xatje, għandek minuta. Grazie ħafna, Signora President. L-ewwel nishti nixtieq ngħid proset lilek lek għal presidenza tant sabiħa li maġisterjali, za il-president ma setax ikunaw E, u tant huwa importanti dan il-test għall-Europa Soċjali b'din id-direttiva ġdida u dak li seħ permess tal-Kumitat tal-Xogħol fil-Parlament huwa li ħloqna e, Ewropa jżid viċin il-ċittadini u qed naħseb dwaru li ma setax ikun hawn e, jien naħdimt ma' Sirja Hungarias flimkien u nixtieq nirringrazzja l-Segretarjat tal- tal-komitat u anki eh, l-esperti politiċi tagħna u l-assistenti tagħna l-assista eh, laqqas nista' niftaħar ir-roli kollha tant kien eh, komplikat il-xogħol li għamilna u nixtieq naħseb dwar il-shadows ukoll u nirringrazzjahom għal 18 il xahar ta' xogħol fejn imwittu triq għall-Ewropa Soċjali u biex insibu bilanċ għall ħaddiema kull imkien fl-Ewropa u għal negozjiet u koll. Jena gburija u grata ħafna għaxol li sar minn dan il-komitat ta' xol. Grati ħafna qabel ma nitlef il-vuċi tiegħi llum xtaqt najt Iva na żewġ nisa għawijin ħafna. B'saħħithom hawn. Proset. Mela laqa li jmiss se tkun fil-19 ta' Ottubru bejn id-disa u eh, nofsija hawnhekk fi Brussell. Ringrazzjakom.